skont paragrafu 3 ta' regoli f'dan il-Komitat fit-2 Deċembru ta' 2009 skont s-sur Markis u san Redakis eżaminaw il-ħatra ta' dawn il-membri u dikjeru li kienu validi għalhekk il-mandat tagħhom huwa ikkonfermat għalhekk il-grupp tal-IPP talbu l-Sur Saleski jisiru